il-President irċiva nomina u din ser titnizzel fil-minuti tal-laqa li ser namlu issa huwa li se jkollna li sinjura Kon flok is-Sur Steinbrook se jitaħal fil-delegazzjoni parlamentari ta' stabilizzazzjoni għal fasistjoni Europea Albanija.